li eh, skont regolament dawn talbiet taddew il kummissjoni tal-Affarijiet Legali. Imbagħad il-grupp SND talabni biex is-Sinjura Prous tieħu post Sinjura Gebart bħala membru tad-delegazzjoni tal-Assembleja Parlamentari ACP